Il-punt li jmiss huwa dibattitu konġunt dwar il-ħasil tal-flus. L-ewwel għandna rakkomandazzjoni għat-tieni qarita l-Onorevoli Karins u l-Onorevoli Sargentini li ser jiddiskutu l-prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja għal anijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament ta' terrorizmu. U għanna wkoll rakkomandazzjoni għat-tieni qari minn l-Onorevoli Kirkhope u l-Onorevoli Simon fuq l-informazzjoni li ta' e ta' sferimenti ta' fondi. L-ewwel qabel kollox nibdew l honorevoli Karens bħala korrelatur. Grazzi tassew, Sinjura President, kollegi. Illum u għada ser nikkonkludu il-proċedura li ila għaddeja kważi sentejn. Aħna żviluppajna leġislazzjoni ġdida biex niġġildu il-ħassil tal-flus. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill onorevoli Sinjura Argentini mill-Kumitat Libe u nixtieq ukoll nirringrazzja l-kollegi kollha u l-Kommissjoni Ewropea kif ukoll il-Presidenza Taljana. Għaliex ikkonkludejna dan il-ftehim mal-Presidenza Taljana fuq dan il-punt. xilna niksbu f'dawn l-aħħar sentejn. Il-Kommissjoni Ewropea proponiet illi intejbu leġislazzjoni kontra il-ħasil tal-flus biex dejjem nkunu qoddim nkunu qabel id-dinja nkunu avvantati aktar minn id-dinja kriminali. U da u il-punt li ġew mresqa huma li se jkollna evalwazzjoni tar-riskju fil-ġida kontra l-kriminali u dan ser jgħin ukoll il-backing systems biex ikun jafu aktar dwar il-konsumaturi tagħhom. Se jkun hemm ukoll blacklists li jgħinu l awtoritajiet ta' forzar tal-liġi u kif ukoll is-settur tal-banek biex jiksbu aktar informazzjoni fuq il-klijenti u trasferimenti tagħhom fuq il-Parlament Ewropew aħna u kol i-proponejna strument ġdijt li jgħin fil-ġlida kontra l-ħasir tal-flus, ġifiri il-reġistru Ewropew tal- tal-beneficjarju sista kellna reġistri kummerċjali fl-istati membri. Imma issa nafu li s-din jistaw ikunu persuni privati u anka persuni legali li ikunu mexxjen persuni legali oħra u dan joħloq katini offshore li jkun ma jkunux fl-Unjoni Ewropea u fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jkun jaf min taħt min ikunu dawn il-kumpaniji. Il-proposta tagħna li nistgħu nsibuha wkoll fil-leġislazzjoni hija li se jkun hemm kriterji fl-Stati membri kollha biex ikun hemm dawn ir-reġistri tal-beneficjarju tal finali, iġifiri is-sit. Dan ifisser illi f'dan il-katina offshore illi tagħmel il-ħajja tal-rapportatajt tal-liġi diffiċli ser jirna xilna nikxfu min ikun responsabli għal ċertu trasferimenti u għal responsabli ċertu kumpaniji dan jgħinu kol fil-ġbir ta' taxxa għaliex naħseb li dawn l-iskemi ma jiġux użati biss biex ikun hemm il-ħasil tal-flus imma anke biex ikun hemm evażjoni ta' taxxa. Dan huwa zvilup ġdid illi ser ġiel li l-kriminali jirraġiċu. u dawn l-iskemi fraudulenti se jkunu aktar diffiċli li jisaxħu fl-Ewropa. Fl-Ewropa għanna l-istat ta' dritt, għanna banek sikuri, sistema finanzjarja sikura u dan ifisser li jekk nibdlu din il-leġizlazzjoni se nkunu et il-ġida tagħna kontra ħadd tal-fuq se tkun aktar effiċenti u effettiva u dawn il-kriminali jispiċċaw imbagħad jisilqu mill-Ewropa jmorru pajjiżi terzi. Grazzi tassew il kulħadd tal-għanuna u l-kooperazzjoni tagħkom nitlobkom biex għadha tabpoġġaw dan eh, l-abbozz matul il-votazzjoni. Grazzi Onorevoli Karins, nissa nagħti il-mikrofonu l-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Signora President, grazzi u koll l-korrelatur Sur Karins, l-Shadows, u koll li jenuna kemm ven il-mandat u f'dak preċedenti anke il-President tal-Komitat Ikon, l-Onorevole Gualtieri, kif ukoll il-Konsil, speċjalment dak il-President Taljana, anke l-Kommissjoni, kien proċess twil ħafna. Aħna fil-mandat preċedenti bdejna u konkludejna f'Diċembru li għadha. Nixtieq infakkar li kellna votazzjoni fil-plenarja qabel l-elezzjonijiet fejn Sur Karins u jiena natajna mandat f'saħħtu. Kellna 643 vot favur ta' reġistru eh, uffiċjali u 30 vot biss kontra. Dan il-mandat kien f'saħħtu għalek ma stajniex l lura minnu dan apprezzajni ħafna u lan tagħna kien tiegħi tal-inqas kien li dejjem nindirizzaw u niġġieldu l-evazjoni u l-evitar ta' taxxa Kellna il-tamu bekk li li għalun għaltilna li kien hemm ħafna persuni li qed jaħarbu mill-pajjiżi Afrikani minħabba dan huwa il postiet fejn jisir ix-xogħol. it tifel tal President Ukrajna ħareġ il-flus mill-pajis prova jaħbihom dan il-mod u anke l-Ax Leaks u rina ta' raġuni oħra fejn qed nagħmlu dan. L-effejti jafu fil kummissjoni Ewropea jagħtu jħossru dawn huma reati serji u dan għenna biex naħdmu u noħolqu dan ir-reġistru anke għal skont il-beneficjarji finali. Aħna binna li konat 28 reġistru hemm pajizi li għat mandomx reġistru tal-beneficjarju finali u sta obbligat li jamlu dan. U fil-futur dan 28 reġistru se jkunu maqdin fl-imkien biex inti tkun tista tfittex dawn il-kompaniji minn pajjiż li jkunu f'dal pajjiżi kollha. Min se jkollu maċċess għal-jom l-autoritajiet ovvjament u l-entitajiet oħra bħal banek il-kazinos u oħrajn, imma anke daw kolla li għandhom interess leġittimu. Kull min jista' juri li għandu interess leġittimu biex ikollu aċċess għal din l-informazzjoni minħabba ħasil ta' flus, terrorizmu u kustjonijiet bħal korruzzjoni, il-kriminalità fiskali u oħrajn għalhekk fil-futur ġurnalisti, NGOs u anke kull ċittadin Ewropew jista' jħares lejn dan ir-reġistru u jara illi il-kol kemm aħna naħdmu kif suppost u nizguraw li dawn il kumpani ma jisirqux dawn il-flus li jistaw jiġu użati għas-saħħa u l-edukazzjoni għal dokollu li nistaw nużawhom aħna fis-soċjetà tagħna. U jekk l-istati membri jridu jieħdu pass ieħor u jridu jkunu aktar kawti jistaw u għandhom jagħmlu dan. Anke fuq il-protezzjoni tad-data ċrajna l-affarijiet nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Jurova għaliex meta Eh, dan il-kussjoni restaqnija fil-Komitat tal-Ġustizja kellna min jismana aktar. Għalek dawk li jajdu li per eżempju kienem xaħġa marret ħażin fid-dejta tiegħi, inti kollok il-dirt li tagħmel dan aħna nirrispettaw ir-regoli ta' żamma ta' dejta ta' palissa qiegħda ħames snin u lest ninżommuha dan huwa f'artiklu 40. Alex, Sr. President, ejja dan namluħ nkunu qed nagħtu eżempju li pajjiżi oħra. Ma tkunx ħaġa sabiħa li kieku l-Istati Uniti jagħmlu l-istess, ma tkunx ħaġa pożittiva fil-ġidata tagħna kontra l-ħasil tal-fus nixtiequ li intom tabboġġawna biex nilħuq dan il-għan. Grazzi Onorevoli Sargentini naddu issa għall-Onorevoli Karko għal erba' minuti. President, Kommissarju, il-ġrida kontra l ħasej tal-flus, jekk inti taqta l-aċċess għal-flus, tkun qed tipproteġi l-istabilta tal-ekonomija tagħna kollha kemm u l-ċittadini tagħna wkoll. Dan il-periklu qatt manna għandna dejjem importanza. It-trasparenza hija għodda importanti ħafna u għalhekk eh, aħna kellna l-isfida li nikkorriġu żballi li saru fil-leġiżlazzjoni preċedenti dan kienu kol privileġġ. L-istandards tal-FATF u l-ħtieġa li niġġieldu l-ħassil tal-fużlilin mill-konfini Ewropej u anke jitfit mal-bqija tad-dinja anke li nikkonfiskaw l-assi u anke eh, l-ispazju li fih jistgħu japeraw il- il-kriminali. Jiena nittama li dan il-pakket ser ikompli inaqqas l-ispazju għal persuni kriminali u jiena biex nkunu nistaw insegwu fejn imorru l-flus li l mill-konfini tagħna. Għal snin twal kellna diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' din il-leġislazzjoni f'dan il-qasam, lantana kien li din id-darba noħolqu sistema effiċjenti u li tagħmel sens fil ġita tagħna kontra ħasil tal-flus. It-tieni direttiva ta' ħasil tal-flus li jiena kont involut fija ġiet interpretata u implementata f'pajjiżi fl-Unit tal-imot illi kien kważi impossibbli għall-investituri żgħar u dawk illi xtaqo li kollom relazzjoni bilanċjata mill istituzzjonijiet finanzjarji, dan il-pis zejjed ma nix nerġaw noħolquh reġim aktar f'saħħtu. Rrid ikun hemm aktar trasparenza imma nħarsu wkoll lejn l-impatt fuq il-privatezza u l-ħtieġa li nipproteġu il-protezzjoni tad-dejta li dan kien parti mix-xogħol tagħna il-kwistjoni ta' proporzjonalità u neċessità semmen jom kamil darba, insemmu kamil darba għawnek fil-parlament u għat aktar minn qatt qabel ma kienu importanti dawn iż-żewġ kelmiet fil-xogħol tagħna ħafna drabi noħolqu skużi għall istituzzjonijiet bankarji biex jieħdu deċiżjonijiet aktar il-bot mill-konsumaturi tagħhom u jidu jużaw mezzi preskrittivi li bihom jevalwaw il-konsumaturi tagħhom. Is-servizzi finanzjari jridu jaraw eżatt x'jistgħu jagħmlu kif jistgħu indirizzaw il-problema. Għandu jkun hemm għalhekk sistema ta' rapportar illi l-pajjiżi kollha għandhom jimxu magħha u mhux biss jimxu ma' metodi eh, metodi basi biss. L-imsiħba tagħna ser kompli jinvestu fl-Ewropa u s-suq uniku għandu jkompli jikber għalhekk importanti li kolna l-od leġislattiva u kooperazzjoni meħtieġa biex inkunu nistgħu anke eh, insegu dawn il-każijiet ta' għasil ta' flus aħna għamilna xi ħaġa li hija konsistenti u nistgħu naħdmu biha. L-implementazzjoni ta' dan il-pakket kien dejjem f'moħħi meta kolla naħdem fil-stazzjoni li kont responsabbli li jista' jkollok l-aħjar liġijiet fid-dinja, imma jekk dawn ma jiġux implementati kif suppost ma tikseb xejn u jien naħseb li permezz ta' dan il-pakkett se nkunu qegħdin niksbu ħafna. Nixtieq fl-aħħar nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti l-sur Simons, il-Shadow Rapporters, il-Kuraturi l-oħra u nittama li fil-votazzjoni għada jissajjatina bidu ġdid fil-ġida kontra ħassil tal-flus billi nużaw istens komun u billi u kol ikonna eh, l-approvazzjoni tal-pubbliku fl-istess ħin. Grazie, Sur Kirkhope, issa naddu għall-Onorevoli Peter Simon. Grazzi tassew, Signora President. Nistimi jgħidu li kull sena 160 biljun euro jkunu suġġett ta' ħasil tal-flus, jiġifieri 3% tal-dħul ekonomiku fl-Unjoni Ewropea biss minħabba bażin ta' taxxa biljun euro jintilfu dawn huwa ola mill-qafas ta' finanzjament Ewropew għal seba' snin għalhekk aħna bħala Parlament Ewropew rridu niżguraw li qegħdin niġġieldu il-ħasil tal-flus u fl-istess ħin ikollna rwol prinċipali fuq qudiem meta niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa dan qed marbutin ma' xulxin it-tielet direttiva tal-ħasil tal-flus titterġa tibda mill-ġdid il- soċjalisti ħarsu l proposta ġodda għall-erba għall-raba ML u fuq it-esperiment ta' fondi ħadna approċ kostruttiv u nittamaw li dawn il-proposti jiġu introdotti mal kam jista' jkun. Iż-żewġ testi qed niddiskutu illum u bbażati fuq l-approvazzjoni tar-riskju fuq livell Ewropew dan ifisser li għandu jkun hemm aktar diligenza dovuta għal kumpaniji meta jkun hemm riskju ola. Dan ir-riskju ola qed naraw fil-kamp ta' applikazzjoni il-casinos u koll huma inklużi dan kollu ser jiddependi ser ikun ibbażat fuq it-trasparenza. U dan għalhekk ifisser l-identità tal-beneficjarju finali u il-persuna reali li tkun wara dawn dawn affarijiet eh, li jisiru bil-moħbi. Rridu nkunu nafu minn hemm wara dan kollu. Mela, fil-ġida tagħna kontra ħasil tal-fost aħna bħala soċjalisti irridu nizguraw illi kolna sistema miftuħa, trasparenti u dawn il-reġistri ikunu aċċessibbli u koll e, u li jinkludu beneficjari, kumpaniji, trusts u oħrajn. Il-trasparenza hija l rodda kontra kriminalità. L-introduzzjoni ta' dawn ir-reġistri ma kienx xi ħaġa illi saħet waħedha. Il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni ma kienitx eh, taqbel ma dan. Kien ħafna li kienu kontra, imma aħna irnexxielna nikkonvinċu għom anke il-banek l-autoritajiet finanzjarji għandu jkollhom aċċess għal reġistri, anke daw kollha li għandhom kwalunkwe interess leġittimu bħal ġurnalisti. Imma aħna bħala soċjalisti xtaqna li ikollna rabt eh, li dawn ir-reġistri ikunu marbutin fl-imkien, mux fil-futur, imma mod immedjat għaliex it-trasferiment ta' informazzjoni m'għandux jaf fil-konfini tagħna, fil-frontieri tagħna, dan għandu jistaħ mod immedjat. Aħna nipreferu wkoll li dawn ir-reġistri jiġu użati wkoll f'pajjiżi terzi. F'din il-ġlieda lejn aktar trasparenza, nkunu qegħdin niġġieldu anke il- um, l avazzina ta' taxxa, tax havens u niżguraw ukoll illi it-test finali jiżgura illi ikunem reġistri f'dawn il pajizi terzi li permezz tagħhom dawk li jkunu fuq din il-lista jiġu trattati b'dileġenza dovuta tal-konsumatur. Aħna inħossu illi din il-lista għandha tiġi aġġornata kull tliet xhur. Aħna nemnu illi reġistru ċentrali u trasparenti huwa kruċjali hawnhekk u aħna kuntenti li nexxilna nilħu dan il-għan dan kien suċċess ta' dan ir regolament imma għad fadal ħafna x'namlu fil-ħames snin li ġejjin u aħna l-esti li naqkompli naħdmu fuq dan. Grazzi l-Onorevoli Jurova. Grazzi tassew, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. L-adozzjoni tar-reba direttiva tal-ħassil tal-flus u regolament dwar l-informazzjoni li t-kompanja trasferment ta' fondi huma testi strateġiċi għall-Unjoni Ewropea u dawn se jgħinu biex nieħdu pass importanti l qoddim biex niġġuldu l-ħassil tal-flus tal- eh, tħul minn attivitajiet kriminali u anka attivitajiet terroristiċi. Jena nixtieq nirringrazzja l-Parlament, mod partikolari iż-żewġ korrelaturi l-Onorevoli Sargentini, l-Onorevoli Karens kif ukoll ix-Shadow Rapporters għall appoġġ sħiħ li huma taw il dan il-fajl u x-xogħol siwi li huma għamlu. Anke il-Presidenzi, iż-żewġ Presidenzi illi ħadmu ħafna fuq dan partikolari il-Presidenza Taljana. U ġew finalizzati eh, trialogi s-sena l-oħra f'Diċembru. Jiena konvinta li illum għandna r-riżultat li għandna nkunu sodisfatti bih. Il-vot ta' għada juri passiħor u din fil-ġida tagħna kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjament ta' terrorizmu. Fid-daw tal-aħħar attakki terroristiċi fl-Ewropa u l-adozzjoni tal-Aġenda ta' Sigurtà fl-Ewropa u importanti ħafna illi dawn ir-regoli li jidħlu fis-seħ u jibdew jaħdmu malajr kemm jista' jkun. Issa għandna l-għodda fidejna biex ikunu nistgħu eh, Nsibu tarf ta' dawn il-trasferimenti finanzjari li appoġġaw gruppi terroristiċi u l-attivitajiet finanzjari tagħhom. Anke il-iżida ta' trasparenza kien fil-qalba tal-Leġġenda Internazzjonali u jiena nilqa l-approċ tal-Stati membri u tal-Parlament biex jintroduċu reġistri għal beneficjari u anke l-arranġimenti legali. Issa għanna nibdew naħdmu biex nizguraw li dan il-qafas li jiffoka fuq aktar effettività u trasparenza mtejba dan ma jitħolm fil-seħ malajr il-Kommissjoni se taħdem mal-Istati membri biex nħaffu l-proċess ta' implementazzjoni tal-kriterji ġodda tal ġeda kontra ħasil tal-flus. Jiena nixtieq ninkoraġixxi l-Parlament biex jatra approvazzjoni tiegħu bil-voti tagħkom għax ser isaħħa ħġida tagħna kontra ħasil tal-flus biex niġġieldu il-finanzjament tat-terrorizmu. Grazzi. Fin dan fra Komissarju Jurova. Grazzi ħafna ħafna Kumissarju Jurova. Issa fissem il-gruppi politiċi. Nibdew bil-kelliem għal minuta u nofs l-ewwel kelliem is-sur Radev. Grazzi, sur President Signuri. Skont il-Nazzjonijiet Uniti, il-ħassil ta' flus qed jiswa 2.7% tal-GDP imma l-prezz huwa fermola għax kriminalità organizzata u terrorizma li huma fund li jġibu l-flus minn dan il-ħasil ta' flus jaffetwa miljuni ta' nies fid-dinja. Allura r-raba pakket ta' kontra ħasil ta' flus huwa importanti ħafna għax jiġi iktar trasparenza f'sistema finanzjarja kull ma jmur qed issir dejjem iktar komplikata, inkella niġu esposti iktar għal frodi. li ftajim li li jom għal reġistru ċentrali ta' beneficjarji li jinkludu wkoll reati tat-taxxa fl-ambitu tal-pakket, joffri iktar kontroll stringenti u jagħti obbligu dawk li jmex wet u jaħdmu fil-pagamenti biex ikkopera mal-, mal mal-autoritajiet u dan ħajwassal biex ikoll iktar kjarezza dwar l-ownership ta' kumpaniji u iktar trasparenza fil-relazzjoniet ta' negozju li jibbenefikaw il-funzjonament ħjata tal su uniku. Fl-istess ħin ġlida kontra reati ta' kriminalità organizzata jiġu iktar kontrollati u hemm ħafna teddit fuq l-Ewropa. Dan ukoll huwa konfermat għal darboħra bħala priorità fil fl-Aġenda ta' Sigurtà Ewropea. Ir-raba pakket jagħti wkoll strumenti li kif li suppost għandu jkun hemm unqata il-mikrofonu. Issa l onrevel Gomez għal żewġ minuti, imma jrid il-mikrofonu ovvjament. Nkellem ma nisimgħux. Qed jaħdem iva. Grazzi ħafna bħala xedow rapporter fin negozjati dwar ir-raba pakket dwar din id-direttiva ta' ħasil ta' flus jina verament nemmen id-dinja mod tajjeb kif aħna niġġieldu permessa daw ir rizorsi umani importanti u koll li għana jkollna din il eh, il-kwistjoni ta', ta proprjetà intellettuali u koll għalhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq f'dan il-Parlament. Huwa deludenti li għatanna ċerti skandli għaddejjin u wedjiet ta' trasparenzi u qed tiġi blokkata trasparenza li tigarantixxi sistema unika ta', ta reġistrazzjoni. jkunu l-Istati membri jridu jiddeċidu min u blima kondizzjonijiet isir għajja kux investigaturi jew ċittadini, assoċjazzjoni li jistgħu ikollhom aċċess għal dan id-database biex bekk ikonna 28 sistema differenti ta', ta zamma ta' dan id-data. Minnaħa l-oħra għad baqa ħafna oħrajn ħajbqgħu barra minn dan il-mekkaniżmu mux se jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Qed nitkellmu fuq leġiżlazzjoni mal-ġlieda kontra il-ħasil ta' flus. Dan ir-reġistru jservi ta' dan irreġu servi bħala deterrent għal dan il-ħasil ta' flus, speċjalment dawk li għandhom xaqsmu mal-kriminalità fid-dinja tal-finanzi. Ir-reġistru pubbliku għafolja ma jbiddilx regolament tal-fisk b'xi mod jiġġielet kontra l-istrutturi ta' kumpaniji opaki li jħarbu mis-sistema ta' ħlas ta' taxxi. Ta bekk aħna ikonna kooperazzjoni mill-aħjar u ikonna ir-regoli ta' dwar ir-reġistri bħal per eżempju fil-kwistjoni ta' TTIP, l-eżempju ta' TTIP li għanna, eccetera. Grazie. Gomez, Frau Kollegin Gomez, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen. Grazie ħafna. L-Onivil Gomez tiħu mistoqsija, Mr. Sani kjoġbok. Grazzi ħafna, grazzi President tal tajt il kelma onorevoli membru. Fil-kontribut tijak inti ġbittina l-attenzjoni għal għatta problemi li jistaw jkunu problematiċi f'dak li għandu ma l infurzata għan direttiva u jina nemmen l axħar kunċet li semmejtu ma l-ekim siħa tax havens il-mistoqsija tija jadin. Għaliex? Għaliex jadin illi l-istituzzjoni, il-sistema ta' istituzzjoni Ewropej naqset milli tiddefinixxi dawn it-tax havens għaliex qatt m'għandniex jiena nemmen il għaliex maħniex naċċettaw din u nuqqas tarieta mill-Istati Membri u mill komissjoni biex fil-fatt jiffaċċjaw din il-ħtieġa assoluta li hemm biex aħna nsibu soluzzjoni daw it-tax havens. M'aħniex verament eh, kompetizzjoni, m'għandniex kompetizzjoni sana fis-suq intern dan huwa xogħol li verament ikonna naslu permess ta' dan il-kumitat ta' taxxa u jina zgura li fil-parlament namlu xolta nasew nkunu nistaw noħorġu b'dan il-kastana mal-gvernijiet tagħna u mal-Kummissjoni. Grazzi ħafna Onorevoli Gomes u issa l-Onorevoli Von Storch għal-minuta. Iva, President, kollegja l-lum għedin nitkelmu fuq miżuri imtejba biex nissiltu kontra l-ħasil ta' flus. U dinja ħagġa tidher tinstema tajba raġonevoli imma dit minn hawnhekk toħroġ mistoqsija oħra, jiġifieri l-mistoqsija kollha kemm biex inneħħu il-fluss kontanti għanna nwet u transazzjoni tagħna b'manieri differenti biex bekk ikonnektar trasparenza għanna nneħħu il-possibilità ta', ta flus kontanti u fil-fatt hemm talba msejħa għal dan mill-ola dirigenti tal-banek fil-bliet. Namlu kollox permezz ta' konti bankari biex naraw blima kont bankarju ħallas tal-birra, eccetera Di xet namlu għawnek, hija forsi violazzjoni ta' dritti tagħna nata ċittadini, jew li qed niġġieldu nissiltu kontra il-kriminali. Jekk aħna ma nċedux din il-libertà tagħna, ejja nżommu il-flus kontanti li jistgħu jintużaw. Grazzi kellim li jmiss għal minuta nofs. Is-sur Torvalds, grazzi ħafna President ħasil ta' flus hija problema serja ħafna kif aħna nafu huwa sors serju ta', ta flus għal gruppi terroristiċi u kriminali. Il-Kummissjoni il ħafna għajna ħafna naħdmu fuq hawn nirringrazzja l-rapporter tax-xogħol u nirringrazzja wkoll koll xedu rapporters li kienu għedin jistudjaw dan il-fuq dan il każ Issa, risk, il-analizi ta' riskju kien il-punt tluq tluqtana, irrit ikollna Eh, analiz ta' riskju korret tajjeb li jservi ta' bażi għal leġislazzjoni tajba. Tini punt huwa dwar eh, beneficial ownership u aħna għanna trialogu, diskussjoni fiħ dan il-trialogu, u għanna nesċina li noħorġu preġistru dwar dawn il-beneficjarji. Din is-situazzjoni hija komplessa ħafna u komplikata ħafna meta niġu għal gazinoz u għal ħasil ta' flus jina u kol kontent bil-fat li aħna rnexxilna nirriżolvu ċerti problemi li niffaċċjaw per eżempju meta ikon infasslu leġislazzjoni u nittrattaw il kulħadd bl-istess mod għax dan ifisser li dawk li huma responsabbli għal ħasil ta' flus ikunu appari ma' dawk li jwet u e, negozju soċjali bħal dawk f'pajjiżi. Nixtieq ningrazzja li personal kollu fil-Parlament li jenna biex noħorġu b'din il-biċċa leġislazzjoni nistgħu niddefendu fil-kostituenzi fil-konstituenti tagħna f'pajjiżna u ngħinu biex nirriżolvu problemi li għandna qudiemna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Torvalds. Es folgt für eineinhalb Minuten. Grazzi. Issa l-minuta u nofs l-Honorable Membro li jmiss. Grazzi ħafna, President. Bħala Shadow Rapporter, nixtieq ringrazzja l-kollegi tiegħi kooperazzjoni eccellenti għanna l-lum, verament ma nistawx najdu li għanna wasalna ħafna, dan huwa punt importanti ħafna li għet nitkellmu fuq, jekk għanna nħarsu li il-situazzjoni anka l-Nazzjoni Uniti qed jgħidulna li l-pajjiżi Afrikani jitilfu 15 biljun dollaru fis-sena minħabba nuqqas ta' taxxa, minħabba ħasil ta' flus, frodi, eccetera Jamen, der er gennemsigtighed jo det er helt afgørende våben. 50 i korrektur l interpretu, 50 billion eh, dollaru fis-sena mitlufa mill-pajjiżi Afrikani. U da kollu nistgħu inħarsu lejn fondi fraudulenti li jintużaw kumpaniji kbar eh, biex jaħbu l-profitti tagħhom bekk u jevitaw li jiġu ntaxxati u aħna għan ħdimna ħafna biex nħorġu b'reġistru pubbliku li għamina possibbli li biex insegu it-traċċi ta' daw il-kumpaniji, il-passi ta' daw il kompaniji imma aħna nħossu li mhux biss l u għandhom ikollhom aċċess għal din informazzjoni, imma anke ċittadini ordinarji, ġurnalisti, eccetera, għandhom ikollhom aċċess għax anke huwa grazzi għalihom bħal pereżempju l-Lux Leaks illi ċerti affarijiet ħarġu fil-beraħ Mhux possibbli li aħna noħor ikon noħol u reġistru pubbliku bisħiħa xem ċerti għawiet għawiet fiħdan il-Komissjoni f'ċerti pajis li ma rridux dit tip ta' trasparenza, allura nixtieq nappella l gvernijiet tagħna u anka il-gvern dan tiegħi stess biex nappoġġjaw dan, ix-xogħol biex mod sħiħ ikun hemm aċċess sħiħ għal dan ir-Reġistru Pubbliku. Grazzi, Sinjura Karin, u issa il-kellimni li jmiss għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, jiena kontenta u nilqa xogħol importanti ħafna tar rapporti żweda naħseb fuq eh, l-Onorevoli Sargentini fuq kollox minkejja ħafna pressjoni aħna ħanna nivutaw favur il-ħolqien ta' lista ta' beneficjarji ta' kumpaniji offshore dinja rebħa li aħna verament ġilidna lija u li ħaqna li jkollna dan is-suċċess E kien hemm elementi li provaw waqfu dan il-progress. Ir-Renju Unit irnexxielu illi kollu in-non pubblikazzjoni ta' daw it-trusts għarra nkunu nafu kif ċerti stati membri kif jiddefinixxu e, fil-pajjiżi tagħhom stess aċċess e, minnaħa tal-NGOs, ġurnalisti u ċittadini oħra. Da id-dan ta' għada ħajkun l-ewwel l-ewwel pass biss fuq l-attakk ta' tranzazzjonijiet internazzjonali opaki, dubjużi, speċjalment dawk li ġejjin minn kumpaniji internazzjonali kbar li ħanurru għada huwa li il-kwoti memx mux bil-fos li jiġu accettabli u għanna l-interruzzjoni meċċer intilef il-mikrofonu. Għandi zewċ minuti l-onorvi Ferrera. Grazzi fl-Europa unna eluf gbar il-gruppi kriminali li jużaw u jinħbew kompaniji gbar f'ċerti f'ħafna pajjiżi, anka dawk ċiniżi biex jaħbu l-attivitajiet tagħhom. Il-prefizzjoni għal valutazzjoni fuq ir-riċiklaġġ ta' u ħasil ta' flus u riskju ta' finanzjament għat-terrorizmu fuq is-suq intern ifisser eh, hemm bżonn eh, biex niġġeli dawn huma aspetti sinifikattivi għal finalità li aħna rridu insegwu. Li nikkumbattu dan ir-riċiklaġġ eh, ifisser li aħna qed nissieltu niġġieldu kontra it-terrorizmu. U dan it-trasparenza f'dan f'da kollu huwa rwol fundamentali it-traċċabilità ta' daw il-fondi huma importanti li nsiru nafuhom u jrid isir kull allura kull sforz biex biex e- b'mod illi nkunu nistgħu naraw minn għandu poteri ta' deċiżjoni u essenzjali l-istituzzjoni ta' enti pubbliċi li bekk ikonna database ta' daw l-informazzjoni li jkunu aċċessibbli għal kemm jista' jkun nies minkejja li aħna li saru progressi fil-kwadru normativu fil-materja ikun e hemm dejjem nisu individwi u entitajiet li jaħarbu mill-sistem li impoġġu. Azzjoni finanziarie che possono nascondere fenomeni. Dan kollu jista' allura jaħbi ċerti fenomeni u biex nissalvagwardju l-garanzija ta' databases u tal-informazzjoni u għal nevitaw kull tip ta' limitazzjoni għall-aċċess ta', din informazzjoni li tmur kontra l-idea ta' trasparenza li rridu nipromuovu. Vielen Dank, Frau Kollegin Ferrara. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Borghesio. Il-kellim li jmiss. Grazzi dini dan il-rapport. F'dan il-rapport għalmenu da xej sfumat wieħed mis-suġġetti li eh, huma fiċ-ċentru tas-sitwazzjoni. U li huwa dak tar-riskju tal-finanzjament permezz ta' kanali dubjużi finanzjarji e, li ġejjin ukoll mid-dinja Iżlamika fl ewropa aħna għanna rete sħiħa, għanna network sħiħa u attività u investimenti illi qatt ma nistgħu nifmu minn fejġejjin u ma naħsibx li b'dan il-mod l-istrumenti ħajsu rizolvu l-problema ta' daħla imkostenti ma bil-mod ta' daw il-finanzi ta' kapital illi jwassal għall interess dubjus aktar marbutin ma' organizzazzjonijiet mhux biskriminali manka terroristiċi Allura nsaqsu aħna l-nanfusna. Irridu naħdmu biex nidentifikaw min anka l-lum qed dawn il-finanzi illegali u ntefa l-mikrofonu. Ussar il-kellim grazzi President, Komissarju, kollegi għall-ekonomija Ewropea tagħna biex timxi l-qudiem għandna bżonn żewġ tis, fiduċja u trasparenza. Trust and Transparency bl-Inglis. Fl-Europa kull sena l-volum ta' ħasil ta' flus wasal 600 biljun dan huwa doppju tal-fondi għal pjan Juncker, dan huwa flus li aħna nistgħu ninvestu fl-innovazzjoni, edukazzjoni u riċerka. Dawn iż-żewġ proposti aħna rridu nreġġaw lura x-xejra negattiva permezz ta' traċċabilità fit trasferiment ta' fondi. Eh, dan huwa l-mod kif aħna ntejbu integrità, funzjonament sura, eh, reputazzjoni u stabilità tas-sistema finanzjarja. Din miżura ġdida ta' due diligence huma verament importanti. Da reġistri għall-informazzjoni fuq eh, beneficjarju fuq naħa waħda u ntejbu trasparenza u l-fiduċja taċ ċittadini tagħna fis-sistema finanzjarja Dawn huma regoli li aħna ma nistgħux nagħdu mingħajrhom fuq livell Ewropej. Ħasil ta' flus u finanzjament terroristiċu terroristiku ma jistgħux niffaċċjawhom bil istati individwali. Flimkien aħna jkunu iktar b'saħħitna biex niġġieldu kontra l-frodi finanzjarji. Dan it-tip ta' leġiżlazzjoni toħloq fiduċja, fiduċja fis-sistema finanzjarja, fiduċja li aħna tinpoġġu l-flus tagħna eh, għall-użu tajjeb, fiduċja li l-Ewropej jistgħu eh, jaħdmu jiżviluppaw f'ambjent ġust u li jagħti eh, suċċessa li għall-inizjattiva u ma jħallix li kunem prattiċi illegali. U l-kellim li jmiss. Is-Sinjura Ferrera. Grazzi, Sur President. Grazzi. Eżis kollegi, anki jien nixtieq nibda billi nirringrazzja l-grupp tar-rapporters għall-isforz li qed isir fuq il-kwalità tax-xulmin tagħhom li jagħmilha possibbli għalina biex naslu għal tim sek important li diġà sar fi żmien il-Presidenza Taljana. Qed nitkellmu fuq fajl fundamentali biex nevitaw frodi, evażjoni fiskali u l-użu finanzjarja għal riċiklaġġ kapital u l-finanzjament tal-terroristiċi. Ta effettività tal u naraw minn huma l origini il-proprjetarji propja tal e, ta' dal kapital dan huwa pastajb il qudiem il-grupp tagħna jara b'mod e, partikolari e, il dan ir-reġistru ta' daw il-beneficjari effettivi u reali għafolja najdu li għacċess għal din l-informazzjoni għada miex daqsek libra daqskem nishtiqu u mish eh, organizzata b'mod ċentrali fuq livell Ewropew. Għan dan l-aċċess limitat għal dan ir-reġistru dak li għandu x'aqsam ma' rikonoxximent tal-interess leġittimu billi nafu li l-interess leġittimu huwa ideja vaga, dan ifisser li nikollokaw mal-istati membri il-ħtiġijiet u l-possibilità nillimitaw fil-pratika l-aċċess għal din l-informazzjoni u aħna nixtiequ li dan l-aċċess jiżdied u anka rridu li f'każijiet daqshekk per eżempju meta l-beneficjarju effettiv ikun minorenni jew tkun persuna handikappata jew kun hemm ċerta violenza involuta jew serq ta' persuni, da kollu jrid jiġi identifikat b'mod preċiż, Allura l-leġiżlazzjoni li għandna qudiemna biex nivvotaw fuqha huwa pass essenzjali, fundamentali fis-sens ta' trasparenzi, imma huwa l-ewwel pass minn ħafna għax jiddispeċini najt li ma ma nexinni ximmorru iktar li l-in u naslu għal ċerti kompromessi nexina inaqblu maħħom u pass pozitif il-qoddim u ma nisperaw il-li nimxu iktar il-qoddim. Grazie ħafna. Kollegin Fotika issa il-Sinjura Futiga. Fil-2004, wara l-attak li kien f'Madrid, l-istati membri impenjaw rwieħom biex jagħmlu dak kollu possibbli biex jiġġieldu l-finanzjar ta' terrorizmu. U jiġġieldu networks terroristiċi. Minn dak iż-żmien il hawn iżda t terrorizmu ma naqasx it-tedida ma l-istrumenti legali u finanzjari ma kinux bizzejiet. Għalek, il-vot ta' għada fuq dan il-pakket li għandu jaqdi biex eh, jġilet il-finanzjar ta' terrorist eh, jiġilet il-finanzjar tal-attivitajiet terroristiċi huwa vot importanti ħafna. Nixtieq ringrazzja lil dawk kollha li taw kontribut sabiex wasalna f'dan il-punt. Grazzi ħafna issa għal minuta nofs is-sur Jexek. Jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti minn naħa tal-Parlament Ewropew fuq dan negozjati. Għalija din id-direttiva turi kemm importanti l-Parlament Ewropew fil-proċess leġislattiv l-idea ta' reġistru pubbliku illi huwa tant importanti f'dan ir-regolament kien suġġerimenti li ġi mill-Parlament Ewropew u aħna iddefendejnieh eh, bil-qawwa matul it-trialogu dan eh, jirrispondi għas-sejħa li kien hemm mill-pubbliku sabiex ikun hemm iktar trasparenza fil-ġida tara kontra ħasil tal-flus. Iżda hemm lok ta' titjib dwar aċċessibilità ta' reġistru pubbliku, Iżda direttiva tal-ib miftuħ għal dawk l-istati membri il lesti jimxu l-qoddim u l-lesti jaħdmu favur interessi leġittimi. Wara l-votazzjoni fil-Parlament ikun bidejn l-istati membri li jihdu azzjoni u jimplementaw eh, mill-iktar fis possibbli dawn ir-regoli ta' kontraħasil tal-flus. Jiena ninkoraġikom sabiex tużaw il-flessibilta' sabiex eh, tagħtu aċċess eh, minna restrizzjonijiet eh, għal-reġistru sabiex jingħata l-informazzjoni kolla meħtieġa l-kumpaniji u l trust Vielen Dank, Herr Kollege Jeschek. Als nächstes folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Chris Ogonos. Grazie, ħafna issa il-sur Chrysogonos. Il-ħasil tal-flus huwa problema kbira għall-ekonomija Ewropea. Il-spiża fuq l-ekonomija Ewropea hija iktar minn 166 biljun euro dan skont stimi tal-Europol. Dan ifisser inqas flus disponibbli għad kabbir għas servizzi soċjali u fl-aħħar mill-aħħar dan kollu qed ikompli saħħaħ l-inugwaljanzi u l-inġustizzi fis-soċjetà. Għaliex ma konniex effettivi li niġġieldu l-ħasil tal-flus fl-Ewropa permezz tas-sistema legali tagħha. Dan minħabba li qatt ma kellna rrieda politika meħtieġa sabiex eh, nagħmlu din il-ġlieda u għalhekk dawn il-żewġ leġislazzjoni huma taqstanza importanti l-affarijiet fl-aħħar timxu l-qudiem. Il-proposti tal-Kommissjoni kienu titjib fuq dak li kien diġa jeżisti li jkun hemm eh, żamma ta' records jkun hemm imnizla l-entitajiet legali li u din informazzjoni se tkun disponibbli għal awditjar għal dawk kollu li għandhom interess leġittimu kienu l-ewwel passi sabiex fil-fatt nibnu reġim ta' trasparenza. Iżda nabżon passi iktar deċiżivi sabiex nikkonsolidaw transazzjonijiet finanzjarji u trasparenza fihom din hija il-riforma li verament għanna bżon u minflok il-regolament differenti tas-suq li huwa hekk kif huwa mbuttat mill-forzi politiċi b'saħħithom dominanti fl-Unjoni Ewropea bħalissa. Grazzi ħafna. Issa is-sur għal minuta Grazzi, sur President. B'dan ir-raba' pakket fuq il-ħasil tal-flus qed nagħmlu passi l qudiem meta qabel ma' situazzjoni li kellna qabel għala volja għadna il-bot milli jkollna strument verament effettiv u konkret biex niġġieldu fenomenu illi huwa verament eh, wiesa fl-effetti tiegħu hija pjaga iżda hija wkoll xi ħaġa konvenjenti għal dawk in-nies għal dawk illi jaraw flus ġejjin f'pajjiżhom illi flus ġej f'pajjiżhom la volja ma jafux minn fejn huma ġejjin. Kien hemm negozjati li sfortunatament eh, kienu negozjati li rridu jdajfu it-test ma nistawx ikunu ċerti illi l-istati membri ser jimplikaw, ser japplikaw dan il-regoli bl-aħjar mod. Iżda minkeja kollox għall-inqas għanna dan l-isforz għal pass il qoddim Grazzi ħafna l Karaw. Issa. Is-sur Brio. Sur President, din il-leġ il-ġeda tara kontra ħassil tal-flus u l-finanzjar tal-terrorizmu. Fit-teorija dan kollu tajjeb, iżda nixtieq ngħid li manniex nirfsu fuq sovranità tal-istati membri, għaliex l-istati membri għedin fl pozizjoni pożizzjoni sabiex iġildu mod effettiv in-networks tal-mafja. U apparti minn hekk din il-leġislazzjoni trid timxi id-fit ma li nsaħħu id-dħul tal-kapital fissu Ewropej. Ejja ma nkunux innoċenti wis e, il-networks ta' terrorizmu, l-finanzjar tal-terrorizmu eh, eh, jisfrutaw l-fat illi memx frontieri bejn l-istati membri, il-movement ħieles, il-movement ħieles tan-nies u tal-kapital ħolqu art għammiela biex ikun hemm iktar Eh, reati. Għalek għana bżon nżidu l-kooperazzjoni bejnietna, kooperazzjoni legali u ġudizzjarja, iżda l-ewwel l-ikbar soluzzjoni għu soluzzjoni illi kikun naqbdu u nwafqu Schengen. Grazzi ħafna essa minn użom l-nofs is-surman. Grazzi, Sur President. Madwar nitkellmu 650 biljun u mbagħad nitkellmu qed nitkellmu dwar biljuni ta' euro li qed jintilfu minħabba l-ħasil tal-flus. Qed nitkellmu dwar eh, kumpaniji offshore u kumpaniji oħra fuq l-internet dawn kollu qed iżomm lura l-istabilta fis istituzzjoni ta' kreditu qed wassal għal nuqqas ta' fiduċja fis-sistema kollha tal-finanzjar. Ovvjament miżuri eh, nazzjonali mhumiex bizzejiet għandna dispożizzjonijiet Ewropej illi rridu nadattawhom li naraw li nilqu standards internazzjonali. Rridu biex bekk ikun saw konna reazzjonijiet effettivi. Għanna bżon reġistri pubbliċi biex ikun hemm eh, data kollha dwar public ownership u li din tkun disponibbli mod ħieles. Irridu wkoll naċċertaw illi ma jkunx hemm lakuni fit traċċibilità tal-trasferimenti. Dan xorta jrid isegwi r-regoli tad-data ta' protezzjoni tad-data u rrid rispetta wkoll id-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Eh, data ma tistax tkun disponibbli għal kwalunkwe raġuni. Il-koordinament u l-kooperazzjoni internazzjonali trid tkun eh, hija xi ħaġa importanti ħafna u rridu naħdmu fl-imkien biex nġildu il-reati reati finanzjari, nix nirringrazzja li reporters ta' xogħol eċċellenti tagħhom. Grazzi ħafna issa sur kwaltieri għal minuta u nofs. Grazzi sur President, ikolli ngħid li dak li wassalna għall-approvazzjoni ta' dan il-pakket kontra ħassil tal-flus kien, kien suċċess għal dan il-parlament storja sabiħa għall eh, l-Unjoni Ewropea. Il eh, kien hemm ukoll rwol pożittiv min-naħa tal-Presidenza Taljan u dan kollu wassalna għal punt fejn qegħdin iktar edin f'punt fejn qegħdin lilin mill-standards internazzjonali. Il-Parlament Ewropew tejjeb il-proposta li kien hemm għamilna pass kbir il-qudiem, jiġifieri li jkun hemm dan ir-reġistru pubbliku dwar il-beneficjarji tal-kumpaniji. Nixtieq ngħid ukoll li l-premessa marbuta ma' artiklu 30 iżdid billi tgħid illi dan il-mod qed niġġieldu mhux biss il-network terroristiċi iżda wkoll il-reati E, fiskali u l-frodi u l-korruzzjoni. B'dan il-mod qed nagħmlu pass verament il-qudiem qed brejna fuq il-proposta oriġinali. U din qed tgħinha fl-inizjattiva e, qed tgħinha fl-inizjattivi tagħna sabiex niġġieldu il-reati fiskali u l-evażjoni tat-taxxa. Jiena naqbel mal-rapporter dan huwa mudell illi aħna fl-Ewropa rridu nsaqsu lill-oħrajn, rridu l qudiem eh, biex pajjiżi oħra jsegwu. Inkomplu niġieldu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna. Issa għal minuta s-sur Oxuk. Sur President, Senjuri, dan iż-żmien ta' finanzjar ta' flus dawn il-kustjonijiet qed isir dejjem iktar importanti. U jien kuntent ħafna nara li din il-leġislazzjoni qed qis numru ta' aspetti. U qed ukoll eh, nindirizzaw il-diversi istituzzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam. Naħseb li għandna bżonn insaħħu dawk l-oqsma li ġew identifikati li huma l-voluti f'attivitajiet kriminali irridu nfakru li dawn dawn il-dejjem jisaw metodi differenti. Iżda f'meta li ġildulhom irridu nużaw il-prinċipju ta' proporzjonalità u razzjonalità. Irridu wkoll nqisu li huwa importanti li segwu l gwida ta' sistemi eh, finanzjari u ngħidu l regoli nazzjonali għandhom issegwa għandhom ikunu identiċi għal dawk eh, Ewropej. Grazzi ħafna sa survalli għal taw nofs. Grazzi Sur President, nixtieq l-ewwel nett nifraħ lill-Parlament Ewropew talli verament għamel biċċa xogħol tajba minna passi l qoddim u għamilna ħafna anzi passi l qoddim Sfortunatament fuq eh, ċerta punti u sfortunatament il konsil b'influenza b'pressar mela stati membri oħrajn waqqaf ċerta passi oħra. Qed inwaffqu qed hemm restrizzjoni fuq aċċess għal reġistru. U ukoll ħafna flessibilità li qed titħalla fidejn l-istati membri dawn ir-reġistru mhux ser ikun miftuħ mod trasparenti għal pubbliku kif talbu s-soċjetà ċivili u l-Parlament Ewropew iżda huma biss dawk illi juru li għandhom interess leġittimu illi ser ikollhom aċċess il-maġġoranza tal-fiduċjarju ser jibqgħu barra. Is-sistema kollha hija waħda komplikata u naraw illi anka jekk anka jekk anka jekk stat illi daħal regoli iktar stretti xorta ser ikun hemm eh, ċerta flessibilità tista' ddur ma' ċerta regoli. Dan ifisser li ser ikonna sistema li mhux ugwali bejn l-istati membri qed toħroq ċerta lakuni ehm, u għalhekk il-kumpaniji jista' jkun jista' jduru ma' regoli. Rajna kif reati kriminali ħafna drabi spiċaw eh, jiffinanzjaw networks terroristiċi rridu dan iridu nġilduh. Grazzi ħafna. Sessur sur Peterle. Bħala parti mill-Unjoni Monetarja u l-politika fiskali tagħna rridu niġġieldu l trasferment illegali tal-fondi illi ħafna drabi jaqsam il-frontieri u jinnilqa il-ftejim tal-Parlament u tal-Konsill illi sar mingħajr wis eh, komplikar fi żmien meta qed niddiskutu eh, politika komuni ta' sigurtà. Din importanti ħafna sabiex inħarsu sigurtà u l-integrità tal-Unjoni. Nafu li li dan il-flus ħafna drabi spiċċa f'tax havens. Għalhekk huwa importanti li nagħmlu pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li qed jippermettu dawn it-tax havens. Għandhom jaħdmu magħna jridu jtejbu it-trasparenza tagħhom. Għalhekk huwa importanti li ninvolvu il-pajjiżi kandidati sabiex jirrispettaw l-istess standards u jiprevjenu il-flussi illegali ta' flus. U nixti il-30 sekonda li fadalli nirregolhom il-kellim ta' warajja. Grazzi ħafna, Mr. Petelet. Issa l-minuta, is-Sinjor Jusoba. għanna tliet pakketti leġislattivi li ġew adottati s'issa sabiex niġġieldu l-ħasil tal-flus. Sfortunatament il-riżultati huma ħafna inqas mill-aspettattivi għaliex il-kriminali dejjem qegħdin pass qabilna, irridu noħolqu politika differenti sabiex niġġieldu il-korruzzjoni, il-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus l-Unjoni Ewropea trid tiġilet it-tax havens mhux tinjorhom. Hemm monitoraġġ tal-Bulgarija u Rumanija dwar kif huma jiġġieldu l-korruzzjoni. Iżda dan l-approċċ issa madux validu ir-rapport eh, minn Kummissarju Malmström wera kif dawn il-fenomeni huma tista' sibhom fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn illi regoli jkunu simili jkunu l-istess fil-pajjiżi kollha. U rridu illi din e, fil-fatt iddaħħal bħala parti minn strateġija ta' sigurtà sal-2020. Grazzi ħafna issa Sur Van Dalen. Sur President, il-ħasil tal-flus jiswa l-ekonomija biljuni ta' euro somma kbar ta' flus illegali eh, imorru fil-kummerċ ta' drogi u jkompli ġdid din il-problema. U din xaġa li mhix aċċettabbli. Din il-leġislazzjoni sertejna niġġieldu ħasil tal-flus kif ukoll il-prassi illegali. Jiena dan kollu nappoġġah. Iżda dak li għandna bżonn u li nisguraw illi n-nies komuni ma jiġux affettwati b'mod negattiv. id dejta personali għadha tintuża biss sabiex niġi għazzi tal-flus u mhux għal raġunijiet kummerċjali. Din hija xi ħaġa li rridu nivverifikawha mod dettaljat. Iva, nistaw nġildu, rridu nġildu ħassi tal-flus, issa ċittadini għandhom jiġu mħarsa u Id-data tagħhom tiġi bħarsa wkoll. Grazzi ħafna issa Sinjura McAvoy. Emru ta' nofs. Din id-direttiva hija pass il-qudiem <coughs> il-flus tagħna ħafna drabi ehm, ma jibqawx mixin, ma jibqawx jiċirkulaw bot leġittimu. Permessa din il-leġislazzjoni ser inkunu qed insaqsu li l-nies komuni għad-dejta tagħhom iżda din id-dejta hija permess eh, tista' tingħata tista' tinqasam biss lil eh, ġurnalisti u partit interessati jekk ikun hemm raġunijiet eh, raġunijiet leġittimi dawn il-kumpaniji illegali ser jiġu koperti permezz ta' dan ta' din leġislazzjoni iżda mhux ser irduhom dejjem qed ikun hemm dawn il-kumpaniji dejjem qed jagħmlu profitt huwa tortana fl-Unjoni Ewropea għaliex qed nippermettu it-tax havens fl-Unjoni Ewropea. Eżempju ta' dan huwa Lussemburgu, dan ifisser qed fuq biljuni ta' euro. Dan huma biljuni ta' euro li tinċaħdu liċ-ċittadini tagħna. Issa x'ingħidu dwar il-lob tal-azzart u l-kazinos dawn u dan huwa fenomenu li jsir ta' kuljum, ħasib ta' flus li jsir eh, ta' kuljum. il-frodi ta' taxxa lek ma ġiex indirizzata. Mod tajjeb hawnhekk. Grazzi ħafna sa' Sinjor Schlein. Grazzi ħafna Sur President. Wara żmien twil ta' negozj, dwar twil ta' negozji l-Unjoni Europea sama l-pass kbir il-qoddim kontra l-evażjoni ta' taxxa u r reati fiskali il-reġistru pubbliku huwa obbligatorju huwa importanti ħafna għal kull stat membri. Hemmhekk irid ikun hemm il-data kollha dwar dawk il-kumpaniji u trust involuti. Iva, kellna bżonn iktar kellna bżonn kieku l-kunsil wara aktar kuraġġ sabiex ir-reġistru ikun miftuħ għal kulħadd u mhux biss għal dawk in-nies li juru interess leġittimu. Iżda dan huwa bidu eh, tajjeb u għalhekk għall-inqas ħajkun hemm aċċess għal ġurnalisti u l-NGOs. Dan huwa essenzjali sabiex iġidu ħassi tal-flus jidher hemm wasmat li 70% tal-kumpaniji reġistrati ma fil-fatt kumpaniji ma jeżistux. Dan din appropjaga mhux biss għalina sa kollha dawk il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Hemm bżonn ta' għandna bżonn ta' liġijiet eh, globali fuq din il-kwistjoni sabiex verament ukoll nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu. Grazzi. Grazzi issa sur Jusadowski. Sir President, Senjuri, jiena favur leġislazzjoni kawta, ista, bla bda dubju meta nindirizzaw il-ħasil tal-flus u l-frodi tat-taxxa dawn il-liġijiet iridu jkunu kemm jista' jkun stretti. Għandna bżonn li nieħdu passi deċisivi sabiex noħolqu eh, odot biex niġġieldu il-ħasil tal-flus. Jien kuntent bir-reġistru li se jiġi stabbilit, iżda minix konvint li dan ir-reġistru ser eh, ikun kontra il-privatezza ta' ċittadini. Ejja ma nezitawx, ejja nimxu l-qoddim b'dan ir-reġistru, verament ħajjajna niġġieldu il-ħassil tal-flus. Ejja ma noqogħdux nużaw l-argument tal-protezzjoni tad-dejta bħala skuża dan eh, din il-leġislazzjoni dun indirizzaw b'mod strett. X'rekomandazzjonijiet li ġew mill-Kunsill ma ġewx rekomenda ma ġewx implementati. Jien nixtieq il-Kummissjoni jinkludi ir-rakkomandazzjonijiet kollha. Grazzi ħafna Sur Pitera għal minuta u nofs. Dziękuję panie przewodniczący. Znany eh, Signora Pitera, anzi. Il-ħasil tal-flus huwa marbut direttament mal-kriminalità organizzata u din taffetwa l-ekonomija internazzjonali. L-FATF u rrid b'mod ċar illi l-tħul annwali il-ħaq 2.7% tal-prodott gross domestiku u din dal-perċetwali tikber sena fuq oħra. Sena wara sena. Dan qed iwassal għal tardjar tal-iżvilupp teknoloġiku wkoll. L-anonimità u l-konfidenzjalità huma żewġ raġunijiet għaliex speċjalment eh, fil-transazzjonijiet bankari għaliex in-nies ikun jistgħu jaħbu ver l veru tagħhom u dan dawn il-flus qed jintużaw sabiex eh, jiġu finanzjati attakki terroristiċi. Kwalunkwa attakk terroristiku għandu bżonn eh, ħafna flus. U minna ġejjin dawn il-flus, għalhekk qed jiġi propost dan ir-reġistru sabiex ikun jistaw niġġieldu l-finanzjar tal-attivitajiet terroristiċi bl-istess mod ikun qed iġġieldu wkoll il-kriminalità organizzata u kull sawn iġġieldu anke fuq livell internazzjonali. Grazzi ħafna Signora Pitera, issa l Nofs, is-Sur Ġenowski. Sur President, Sinjura Komissarju, Eżis reporters, xatu rapporters, nixtieq ningrazzjakom Eh, tax-xogħol tagħkom. Jiena eh, kburi illi il-Kummissarju ċeka waslet eh, resqet il-qoddim dan il-resqet il-qoddim din dan il- punt fuq l-agenda verament tejna nġildu il-ħasil tal-flus. L-ammonti kbar li qed jissemmew huma sorprendenti ma tal bizzax ħadd minna ma jista' jgħid eżattament minn fejn huma ġejjin dawn il-flus u fejn qed imorru u ehm, min qed jirċevihom. Għalhekk huwa importantissimu li dawn it-tranzazzjoni tiġi segwiti fuq meta twila ta' żmien u ehm, mod trasparenti. Jiena personalment naħseb li għandu ikollna ekonomija mingħajr flus, cashless economy naħseb ekonomija ta' dan it-tip kapaċi tibbuttana iktar il-qoddim fil-ġida tagħna kontra ħasil tal-flus. Nixtieq nenfasizza punt illi ma issemmiex aspett tipiku ta' dawn l-attivitajiet u li ikunu internazzjonali u ma tistax tipprevedihom kif ser jiżviluppaw. Għalhekk għandna bżonn nillimitaw irwieħna fuq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 rigward it-trasparenza. Ir-reġistri jistaw jitjiebu għandu jkollna informazzjoni fuq il-proprjetà. Din mhix biċċa xogħol faċli. L-istat membri u l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jagħmlu ħafna azzjoni fuq dan qasam ma jiena napprezza pass li tieħdu s'issa. Grazzi għandu issa l-Onorevoli Franzulika. Sur President, Grazzi tal tajtni l-mikrofonu. Dan il-rapport napprezza l-inklużjoni tal-aspet li inwaqfu il-reġistru għal-beneficjarji. Dan ikun suġġett Dan huwa suġġett interessanti li jippermetti li l-Istati membri dawk li jixtuq ikun aktar trasparenti biex jadottaw definizzjoni ta' interess ta' ġittmu biex imbagħad jagħtu aċċess għal parti forsi minn din għal din informazzjoni skont kull każ u f'każijiet eċċezzjonali dan biex nevitaw li kunem xtib ta' teddit kedna pju intimidazzjoni, ħtif u rata kriminali oħrajn. Ir-raba MALD ser ikun bazi ta' aktar trasparenza dak l-għandu x'jaqsam mal-strutturi tal kumpani madwar l-Unjoni. Grazzi, Onorevoli Franzulika, naħdi issa il-mikrofonu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 Għavalja inti ma konċi tġib ruħek b'mod tajjeb, xorta se nagħtik il-mikrofonu taħt il-proċedura kaċ tiegħi. Sur President, dawn il-transazzjonijiet finanzjarji permettew il-kumpaniji multinazzjonali jevadu t-taxxa u jagħmlu aktar profitti. Dawn il-profitti jaħdu għom imbat f-refugi fiskali u għalhekk qed nitilfu miljuni ta' euro li timorru f'pajjiżi oħra fostom l-Afrika t-isfel, f'naħat isfel Afrika anke dawn il-kumpaniji id-din per eżempju fil-Lussemburgu u anke fl-Olanda fejn u fil-Lussemburgu kena l-skandlu tal-LuxLeaks. Rridu jittieħdu miżuri biex niġġieldu anke il-ġihadisti li qegħdin jiksbu finanzjament mill-pajjiżi mill-ponent. Mil U għalek din il-kustjoni ta' sil beneficjarju hija importanti ħafna. li Rridu u per protezzjoni ta' data u ikunem eżazzjonijiet għall-lob tal-azzard u l-kasino li fuq l-applikazzjoni tagħhom din it-trattiva. Grazzi, Sur Marjas, issa l-Onorevoli Jakovčić, grazzi. Tassew, Sur President, Kommissarju, eżist kollegi, eżis rapporters nixtieq nilqa dan id-dokument il-ġdid dan dispożizzjoni ġodda u nixtieq ngħid li dawn huma pass importanti il qoddim Imma dan huwa biss pass wieħed il qoddim Din hija xi ħaġa li turi illi aħna rridu niġġieldu il-ħalsil tal-fuż dawk li jiffinanzjaw it-terrorizmu li jaffetwaw il-budget u l-ekonomija tagħna. U soluzzjoni proposti hawnhekk huma eċċellenti, iżda għandna żewġ problemi. L-ewwel qabel kollox kollox ser jiddependi mir-rieda tal-istati membri jinnifisom u rida tagħhom li jiġġeldu l-kriminalità u l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Jiena naraf ukoll il-problema ta' pajjiżi terzi għanna nkunu ċari, maħniex se nkunu qed insolvu l-problema jekk ma nkunux qed nikkoperaw b'mod attiv ma' pajjiżi terzi. Grazzi. Onorevoli Jakovčić, issa l-Onorevoli Xolxes. Grazzi tassew tal-li tajtni il-mikrofonu. Dawn iż-żewġ dokumenti, id-direttiva u il-regolament, eddin meċin fi direzzjoni tajba. Imma Mx għalfejn eh, niċċelebraw ħafna għaliex ħasa tal-flus jiswina biljuni ta' flus fis-sena. U anke l-vdin ta' taxxa fl-Ewropa. Dan din għalhekk hija din hija raġuni għalfejn nieħdu azzjoni. Jiena nemmen li dawn ir-regoli l-ġodda jirrappreżentaw pass importanti fid-direzzjoni tajba Anke ir-reġistru ta' sidin beneficjarji se jkun pass importanti l qoddim lejn aktar trasparenza nafu li din il-problema teżisti u mhux dejjem ikun faċli tinstab soluzzjoni. Imma il-qasam tal-ħasil tal-flus huwa dejjem sfida għalina biex norganizzaw l-ekonomiji tagħna aħjar. Grazzi. Grazzi tassew, Onorevoli Xoltes, issa ngħaddu l-Onorevoli Sver. Grazzi tassew tal-li għattavin il-mikrofonu. Nishti nifra l-relaturi kolla tal-bicċa xol tajba illi jamlu. Smajna diġa li l-ekonomija globali qed titlef 5% tal-prodott gross domestiku u dan ħalli effett kbir fuq il-faqar ukoll. Tista' timmaġina situazzjoni fejn dawn il-flus kollha li kieku ġew investiti eh, f'kapital uman, għalhekk għandna bżonn miżuri aktar effiċjenti li jittieħdu mill-pulizija mill-awtoritajiet ta' forza tal-liġi u mill-awtoritajiet tat-taxxa. Għandu ikollna ukoll reġistri aħjar ta' sidin beneficjari kif ukoll monitoraġġ aħjar tal refugi fiskali. Il-problemi globali dejjem għana nindirizzawhom b'mod globali naħseb illi aħna mexjin fi triq it-tajba. U din il-problema sa nindirizzawha aħjar. Grazzi, issa nagħtu l-mikrofonu lill-Kummissjoni l-Onorevoli Jurava Kjoġbok. Grazzi tassew tal-mikrofonu. Din id-diskussjoni li għadni kemm smajt tatini l-idea li l-vot ta' da serjejn biex l-affarijiet jimxu l-qoddim u biex niksbu ir-riżultati pożittivi li aħna tkellimna dwarhom u li irridu niksbu permess ta' dawn iż-żewġ eh, leġislazzjonijiet li għandna qoddimna. Smajtkom titkellmu wkoll fuq il-liġi kriminali u fuq protezzjoni tad-dejta għalhekk Nixtieq ngħidilkom ftit kalmit dwar dawn l-affarijiet u kif nisaw indirizzaw il-problema tal-kriminalità organizzata jien nixtieq ngħidilkom illi aħna qegħdin nieħdu approċċ komprensiv biex niġġieldu il-kriminalità fil-qasam tal-liġi kriminali issa qegħdin insaħħu il-funzjonijiet u anke il-kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Europol mod partikolari biex insaħħu s-sigurtà fl-Ewropa. Intom tkellimtu wkoll fuq pajjiżi terzi u l-ħtieġa li nkomplu nwestaw l-attivitajiet tagħna u niffukaw fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi u Nixtieq ninformakom li taħt l-aġenda ta' sigurtà aħna nixtiequ li konna reġistru tal dawk li kunu wet u rejati ċittadini ta' pajis terzi li jkunu qed u dan jgħin biex ikollna aktar informazzjoni rigward eh, dawk il-persuni li jkunu sospettati u dawk li jista' jkunu għet urrejat. Semmejtu u koll protezzjoni ta' data. Jiena u koll responsabli għal dan il-regolament il-ġdid għaliex il-reforma ta' protezzjoni ta' data li qegħdin inħejju u besseda nikkonkludu din is-sena fil-Kunsill. U mbagħad ikolla trialogu is-sena d-dieħla din hija rivoluzzjoni għaliex qegħdin nieħdu post 28 reġim permezz ta' reġim wieħed Ewropew f'saħħtu fuq ir-reġim tal-data personali għalhekk fuq il-protezzjoni tad-data fuq il-ġeda kontra ħasil tal fus din id-direttiva fil-leġislazzjoni il-ġdida jiena nista' ngħid li aħna natu attenzjoni partikolari l-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali b'mod partikolari id-dritt ta' privatezza u id-dritt tal-protezzjoni ta' data privata dawn il-żewġ leġislazzjonijiet jimxu id fit u naħseb li jistgħu jaħdmu tajjeb ħafna fl-imkien meta jiġu introdotti. Smart u kolat ħad gost li smartkom tejdu li dan il-pakket tħossu li wieħed meħtieġ u proporzjonali u dawn ir-regoli u malek adattati biex niġġibru kriminalità fil-qafas finanzjarju. Mux dan biss imma anke biex niġġildru kriminalità organizzata, il-ħasil tal-flus, l-evażjoni tat-taxxa, kif ukoll reati relevanti. U semmit kamil darba, semma kamil darba ukoll it-terrorizmu hawnhekk. Aħna ma rridux biss nifrankaw il-flus u u li nevitaw li dawn il-flus jispiċċaw bandoħra. oħra imma li nużaw ukoll dawn il-flus għal għanijiet aħjar. Aħna marduġ biss nifrankaw u il-flus, irridu insalvaw il-ħajja ta' persuni għal dawn it-tranzazzjonijiet finanzjarji ħafna drabi ikunu l-ewwel sinjali illi se jkun hemm xi attak terroristiku. Dan ikunu l-ewwel sinjali li hemm dawn il-pjanijiet għalhekk dan se jkun rwol essenzjali biex inkunu nistgħu insaħħu s-sigurtà fl-Ewropa. Għalhekk nixtieq għal oħra nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom u nittama illi l-vot ta' għada jgħin biex nimxu il-qoddim. Grazzi tassew, Sinjura Kommissarju. Naddi issa il-mikrofonu l-Onorevoli Karins. Grazzi tassew, Sinju Sur President. Jien għal darboħra nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-li enu biex eh, nħejju dan ir-rapport. L-opinjoni fil-gruppi politiċi Eh, kienet waħda msaħħa ġifiri li huma lesti li appoġġaw din id-direttiva illi ser ittejjef il-ġlieda tagħna kontra il-ħasil tal-flus. U għalhekk noħolqu dan ir-Reġistru Ewropew ta' sidin beneficjari. Grazzi tassew. Naddu issa il-mikrofonu lill-Onorevoli Sargentini. Grazzi, Sur President, ħafna mill-kollegi tiegħi semmew illi ir-reġistru pubbliku mhux ser ikun pubbliku għax irid ikollok interess leġittimu. Jiena nixtieq nisħaq li aħna żgurajna illi fil-proposta l awtorità trid tiddeċidi jekk għandekx interess leġittimu jew leġi firri jrid ikun hemm provi. Nixtieq illi nara ġurnalist li jispiċċa fil-qorti jgħid li ma natax aċċess. U hekk imbagħad ir-reġistru pubbliku ikun aktar pubbliku għax jiena ma naħsibx li l-ebda awtorità ma tista' tgħid li inti bħala persuna pubblika m'għandekx interess leġittimu biex inti tevalwa tħares file biex tara jekk hemmx frodi jew korruzzjoni. U kwistjonijiet ta' kontraħasil tal-flus Jekk hawnhekk ħanibdew ngħidu li għandna li se tkun limitata, se tkun limitata jekk ser najdu hawnhekk illi ser niprovawa, iva dan ir-reġistru se nkunu qed niftuħ dajem aktar. Grazzi tassew. Grazzi issa din mikrofonu l-Onorevoli Karkov. Grazzi, Sur President. Naħseb li dan kien dibattitu interessanti ħafna nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-kummenti tagħha fil-bidu fit-tmim dan id-dibattitu. Nixtieq najt xinuwa lan tijaj. Iġifiri, illi ir-raba direttiva tal-kontraħasil tal-flus eh, tiġi implementata. Da, As u e, testmenti ikun fjom l-aktar informazzjoni dettaljata u privata tal-persuni. U aħna qed naraw li qed naraw pagamenti metodi ta' pagamenti ġodda kuljum. U dawn jiġu użati minn gruppi kriminali anke fid-dinja digitali kif semmew numru ta' kollegi. Għalhekk aħna għandna sfida ibsa qudiemna imma aħna irnexxielna insibu soluzzjonijiet u provajna nindrezzaw dan it-tħassib għalhekk kien għal darb'oħra nixtieq nirringrazzja dawk kollha li kienu involuti u nittama li fil-votazzjoni niksbu suċċess. Grazzi ta' sew Onorevoli Kerkop issa ngħaddu mikrofonu l-Onorevoli Peter Simon. Grazzi, Sur President. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-parteċipanti tal-kontribuzzjoni tagħhom biex nikonkludi nixtieq ngħid illi aħna għandna kompromess fuq il-reġistru pubbliku u l-aċċess pubbliku, il-reġistru se jkun fi l-informazzjoni kollha fuq is-sedin beneficjarju kumpani u l-bqija. Iżda, irridu nkunu ċari, il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u l-frodi hija xi ħaġa illi irridu nkomplu naħdmu kontrija għaliex il-metodi tagħhom qegħdin dejjem jinbidlu. Għalhekk aħna bħala leġislaturi rridu nħarsu l lin votazzjoni l lin minn għada, rridu nkunu f'saħħitna fl-approċċ li nieħdu u l-kompromess mal-konsil u pass ieħor importanti l-qoddim iżda se jkun hemm passi oħra importanti x'nieħdu fil-futur. Anke rigward id-direttiva ġdida tal-ħasil tal-flus din id-direttiva tiġi implementata b'mod effettiv u anke l-kustjoni tal-aċċess aċċess ta' persuni li jkollhom interess leġittimu f'dan ir-reġistru. Dan għandu jiġi faċilitat u m'għandux ikun hemm ostakli żejda, għandu jkun hemm ukoll networking ta' reġistri nazzjonali dan nifaċilitaw kemm jista' jkun. Ma nistgħux nifmu għalfejn dan kien problematiku għalfejn għandna nistennew erba' snin biex ikun għandna networking la l-informazzjoni hija diġà disponibbli jiena jidhirlu wkoll illi l koll kam aħna nan nġibdu ħabbel wieħed għaliex il-ġlieda kontra l-ħasil tal fus u l-frodi mhijiex xi ħaġa li tieqaf fil-frontieri tagħna, rridu niġġilduha fuq livell Ewropew grazzi ta' sew. Sur Simon id-dibattitu issa huwa magħluq, il-votazzjoni sa ssir għada. Naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda issa. Jiġifieri, dibattitu konġunt dibattitu konġunt dwar il-proċedimenti ta' insolvenza. L-ewwel għandna rakkomandazzjoni għat-tieni qari